Jiena kont membru ta' dan il-Parlament u dejjem jiena appoġġjajt approċ favur l-Europa u kont ili disa snin membru ta' dan il-parlament. Disa snin li jiena matullom ma kelli lebda skandli, skandlu bħalma mill-tint dejjem ħeddim tal-ġi tal-istituzzjonijiet. U għal-daqstant jiena ma nistax nopponi dawn din l-istituzzjoni jiena nikritika riżoluzzjoni tal-Parlament għax verament nemmen li hemm bżonn laqda. Inti semmejt il-protestri ta' Rumanija ta' 10 ta' Awissu imma inti x'attituni qed tieħdu ma semmejt xej fuq il-protesti li qed isiru stess fi Franza. Jien mhux ma eh, nitkellem fuq Franza, x'Franza deċidi għalija u l-ebda MEP minn Franza mhux se jiġi hawnhekk u jibda jikkritika dak li qed jiġri Franza jikkritika pajizu stess għalhekk jiena nemmen li hemm bżonn inkomplu nafdaw l-istituzzjonijiet Ewropej u nemmen li l-attitudni eh, li aħna nieħdu fuq l-istituzzjonijiet se tħalli impatt fuq iċ-ċittadini. Tkellimt fuq il-libertà tal-istampa. Nista' insta nserħilkom moħħkom kollegi, sur kummissarju. Nista' nserħilkom moħħkom hawnhekk fil-Parlament Ewropew li l-Gvern tar-Rumanija mandux jaqsam xejn ma din il-problema. Hawnhekk għandna informazzjoni ħażina li qed tingħata. Eżempju ta' dak li man nix namlu. Veru li hemm ċert li kien hemm stazzjon ta' televiżjoni li kellu jsospendi għal 10 minuti. U dan hemm kien deċiż mill-Kunsill Nazzjonali tal awdovizjoni ma nafx għal fejn dan sar. Il-gvern tar-Rumanija ma kellu xejn xaqsam ma' din id-deċiżjoni li ħadet l-awtorità imma Fl-istess żħin rridu naraw kif nagħtu iktar kredibilità d-deċiżjonijiet tagħna. Għalhekk aħna fil-futur bħala nista l-politika ngħidu dak li ngħidu jkun ibbażat fuq il-fatti għax inkella niġu iġġudikati kollha f'daqqa fuq dak li ngħidu. U l-proġett Ewropew kollu u koll jikollu dubi. Nirringrazzjakom jiena nirringrazzja l-Kummissjoni Ewropea, l-Parlament Ewropew għall-għajnuna li tuna u nispera li s-suċċessi jkunu tagħna lkoll għal dan il-proġett komuni tagħna tal europa Ed così concluso. L'ordine del giorno reca ora Mela hekk temmejna d-dibattitu ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda ir-rapport tal-Bank Ċentrali tal-2017. Mr. l-Onorevoli Matto. Sur Jurek. Fid-dibattu ta' qabel, Sur Pullman talab eh, jitkellem fuq point of order. <clears throat> Nana mhux privileġġ u għadritt li qiegħed fir-regoli ta' proċedura tal-Parlament Ewropew. Apparti minn dan, skont dan l-artiklu, hemm referenza ċara għal dritt u obbligu tal president li jirrispondi skont ir-regoli ta' proċedura. Fuq din il-kwestjoni jiena nixtieq nissuġġerixxi li huwa skandlu li wieħed juża t-terminu faxxista għal biex biex jagħmel referenza għal stat membru u ma stajtx eh, ma nirreaġixxiex. Fid-dibattitu fuq l-istess kwistjoni fuq il-kontenut wieħed ma jistax eh, jipproċedi b'din maniera fil-Parlament għax waħda mill-obbligu tal-President tal-Unjoni għal-Parlament huwa li jħares id-dritt ta' kulħadd li jitkellem. Mhux kulħadd jgħix forsi f'demokrazija liberali, imma d-demokrazija għandha tiffunzjona għalmenu skont l-istat ta' dritt għandna nagħtu eżempju fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna. Eh, ħanitlob rapport bil-miktub ta' dak li ġara ħankunu nistgħu nieħdu l-azzjoni li hemm bżonn. Issa nistennew għal President Draghi biex jasal li diħel palissa fil-Kamra. relatore prego. Mela, naddi il-kelma lill rapporter Grazzi, huwa pjaċir kbir li tkun hawnhekk fostna. Nixtieq nibda billi nringrazzja l xelu rapportez u l-kollegi kollha għall appoġġ tagħhom u l-kollaborazzjoni biex nkun nistgħu nippreżentaw dak li nħoss li huwa rapport eh, tajjeb Eh, l-euro għala 20 sena u dan hija flaħ. Jgħat fil-qċata tal-popolarità, eh, tlieta minn kull erba jħoss huwa ta' beneficju. Beda bħala munita għal 11 il-pajizi, issa huwa ta' 19 u 340 miljun ta' ċittadin. Wasal għal 20 sena wara sena tajba fl-2017 l-ekonomija Ewropea Kabret bliss l-ikbar ritmu daw l-aħħar xa' snin. Immiżiet importanti huwa l-fatt li l-Istati membri kollha raw kif l-ekonomiji tagħhom setaw javanzaw. Uridu narfu li hu dan huwa dovut għall politika monetarja tal-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll għar riformi strutturali li setaw isiru eh, f'ħafna stati membri. B'daw l-informazzjoni li aħna mill-Eurostat f'Ġunju ta' sena li għaddiet juru li aħna sejrin fid-direzzjoni tajba. It-kabbir ekonomiku għal 2018-19 qed jiġi konsolidat il fuq minn 2%. Il-qat hija f'livelli ta' qabel il-kriżi, jiġifieri 7% fl-istess ħin li n-numru ta' persuna li qed jaħdmu u dawk partipazazzjoni fil-suq ta' xogħol edin eh, fl ogħla livell minn meta nħalqu eh, l-Unjoni Ewropea eh, Monetarja Ekonomika fil-1999. Ma mhux kollu spozittaj, fanna imma l arba ta' nuqqas ta' konverġenza u tendenza sa' tistati membri li ma jisolvux il-deficit strutturali li għandhom. Dak l-għandu xaqsam ma' l-inflazzjoni, il-Banku Ċentrali Ewropew li l-indipendenza tal-statut tagħha huwa fundamentali eh, qed eh, jirrispetta l-mandat tagħhom li jżomm l-inflazzjoni tibqa' taħt eh, madwar 2% fi żmien medju nisperaw l-inflazzjoni tkun ta' xi 1.7 fil-mija u bla dubju huwa grazzi għal miżuri li ġew adottati. Rajna wkoll li kien hemm titjib il-kreditu privat eh, matul l-2018 żied b'ritmu ta' 3% fis-sena. Rridu noqogħdu attenti għal nuqqas ta' ċertezza li qed inqala madwar l-Unjoni Ewropea bil-populiżmu li qed inqala u eh, l-konsekwenzi ta' Brexit u il-protezzjonizmu fost riski oħra. Rridu nifokaw fuq dak li huwa essenzjali, dak li huwa li ngarantixxu inkomplu fil- Eh, l-tkabbir ekonomiku u l-ħolqien ta' li huwa essenzjalment il-politika soċjali li għanna jkonna. Għalek għanna bżon li jkonna xenarju li tkun tajjeb għall-investiment pubbliku u privat biex naslu għal-level ta' qabel krizi. Għalek hemm bżon li jkun ammazzjoni minn naħa tal-Bank Ċentrali biex tagħti garanzija li l-politika monetarja tagħha jasal għal-riżultat biex jagħti kreditu l-ekonomija reali, specialment intrapriżi żgħar u medji li huwa l-qofol tal-ekonomija tagħna u dak li għandu x'jaqsam l-espansjoni monetarja tasal għal kulħadd. Il-rapport li aħna eh, preparajna għan votaw fuq għada, ġbarna l-aspetti kollha li għandhom xaqsmu mal-politika monetarja tal-Bank Ċentrali. Eh, Għamna valutazzjoni ta' dawk il-misuri li ġew adottati imma fl-istess ħadna għos bil deċiżjoni li jkun hemm naqis progressiva ta' dawn il-miżuri sakemm is-sitwazzjoni ekonomika tippermettiha aħna nisqu eh, tip ta' zida fil-rest naqis tal-xiri ta' ta' krediti u l-xiri u kol ta' dejn publiku fi zona euro fost affarijiet oħra eh, ma nistawx eh, Bank ċentrali ma jistax solvi il problem strutturali tal-Istati Uniti. Huma daw il-pajjiżi biss flimkien mal-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea li jistgħu jaġixxu f'livell nazzjonali biex jistabrixxu bażi solida fl fuqha jistgħu jistabrixxu l-Unjoni Ewropea. Għalhekk eh, Dan eh, fisser li għanna natu zħin li l-stati membri xistaw jikonsolidaw is situazzjoni fiskali tagħhom u jagħmlu riformi strutturali joħol u l-situazzjoni fej jippermettu li fit kabbir ekonomiku ħaġa li kulħadd huwa interessat. Grazzi. Ora La parola il President della Banca Centrale Europea Mario Draghi. Il-President Mario Draghi, grazzi ħafna ħalli aċċettajt li tkun li tkun dal-għodu koll fissem il-Parlament biex tipparteċipi tal-20 sena anniversarju tal-euro. Nirringrazzjaw kol il-kollaborazzjoni li kenna ta' is-snin tal-Bank Centrali, Bank Centrali kellek mal-istituzzjoni tagħha. Mr. President of the European Parliament. President, Vice President, onorevoli membri tal-Parlament Europeo, jiena verament kontent. The ECB Eja tawek biex nindiskużi l-attivitajiet ta' Bank Centrali u rizoluzzjoni l-abbosta ta' rizoluzzjoni fuq rapport annwali tal-Bank Centrali Ewropew tal-2017. 20 sena l ewwel ta' Jannar tal-1999 l-euro ġi introdott u bdiet is-sistema euro fil dak l nixqasam il-politika monetarja li wieħed jistabbilixxi żona ta' munita waħda fi 11 il-pajjiż kien pass importantissimu fil-kontinent u bla dubju li kien abza kwantum għall-integrazzjoni ekonomika l-20 anniversarju tippermettina l-opportunità biex ikunu nistgħu nirriflettu fuq is-suċċessi tagħha imma kif ukoll naraw x'ħati li tisir biex l-euro tagħti l-benefiċċji sħaħ tagħha. Dan il-kuntest jien nixtieq eh, nagħmel kummenti biex nħares lejn il-politika tal-ECB biex nieħu b'xi mod jew ieħor nitalmu dak li tgħallimna matul iż-żmien u naraw ukoll l-isfidi li għad baqa' qudiemna. Jien ħanifoka nifoka fuq l-awl aħħar seba' snin li jaqblu ma żmien li jina bħala president tal pcb Zew, l-20 sena tal-eżistenza tal-euro ma kienx eh, ma sadawx kienu daqshekk diffiċ li l-ewwel 10 snin u l-kulminazzjoni eh, ta' periodu ta' 30 sena ta' sabbilta makroekonomika dak li marrufa bħala l-moderazzjoni kbira it-tini 20 sena was lar krizi finanzjarju ekonomika mid depressjoni l Bla dubju daw il-perjodu kienu jirrikjedu <clears throat> eh, risposti ta' politika monetarja differenti u għodda differenti biex wieħed jimplementom bħala eh, nħabba l-periodu ta' qabel il-krajzi kien hemm eh, mixi eh, mhux kbir ħafna fil-ekonomija, il-Bank Ċentrali kienet biss biddel ir-rati, ma l-kriżi tal-2008 bidlet fundamentalment il-panorama ekonomiku finanzjarju li fkonna naħdmu fih Kenna bżonn ta' strumenti ġodda biex wieħed ikun jista' is-salvagwardja, l-effettività tal-politika monetarja u nistabilizzaw l-ekonomija tal-Ewropea. Fl-istess ħin dan fisser li aħna kellna nirraffinaw l-approċċ tagħna dak li l-komunikazzjoni u uh, għotja ta' responsabilta meta jiena wasalt fil-Bank Ċentrali Ewropej f'Novembru tal-2011 <clears throat> iż-żona ewra zona eura kella ħafna eh, sfidi, ċirkustanzi ta' sfida kbira. L-ekonomija eh, eh, rikuprat wara l-Lehman ġurisdizzjoni toħra, ma mill-2010 għoddim nuqqas ta' fiduċja fis sostenibilità tal-dejn sovran wassal għal sirkulu vizzjuż ta' zida fl-ispejjeż ta' self u fragmentazzjoni finanzjarju u nqas eh, attività ekonomika. It-naqis fir-rati tal-ECB ma kienux qed jgħaddu għal kumpaniji u l-djar eh, fl-istess maniera fl-ist kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea konna qed naraw li kun hemm eh, xkil kbir fil-mekkanizmu tal-politika monetarja li jekk ma konniex namlu xaġa dwarha kien ifisser eh, teddida kbira għall-istabilità tal-prezzijiet. Il-risposta tal-Bank Ċentrali kienet eh, żewġ tip ta' politika. L-likwidità Bank Ċentrali l-banek sa' tliet snin, għal periodi ta' tliet snin u l-kollateral li seta' jużaw eh, ġi mwessa. Dan fisser li l-fragmentazzjoni tal-finanzjar tal-banek u l-Bank Ċentrali eh, tkellem dwar tranzazzjonijiet eh, finanzjarji fil-sajf tal-2012 u 12 li neħħa il-riskju ta' ridenominazzjoni fil-dak li huwa l-bonds tal-gvern li kienu jiġu minn biża ta' tkissir tal-euro, ta' zona euro. Iżda l-kriżi tal-dejn soveranu ħalla ferita kbira fuq l-ekonomija. Il-qat żdied ħafna il-kumpaniji naqsu l-investiment u dawk li ma jħassux id-dejn żdied għalla volja il-fragmentazzjoni finanzjarja kien qed tonqos il-banek bdew jiċkienu fil-banaxit tagħhom u kien qegħdin jiselfu inqas. Dana wassal għal ċiklu ġdid ta' ta' żieda fil-self u l-inflazzjoni marret l-isfel. Bissa l-inflazzjoni ħafna nqas baxxa minn dak li ridna, il-Bank Ċentrali kellha sfida oħra ġdida u ma mhux biss li nirranġaw il-problemi ta' tranzizzjoni li ġew maħluqa mill-leverage fil-banek, kellna bżonnu wkoll li nespandu il-pożizzjoni tal-politika tagħna biex immorru kontra il-pressjonijiet deflazzjonarju. Ġifieri, ġunju tal-2017 er-, bdejna l-operazzjoni ta' rifinanzjar biex eh, li darboħra ta' likwidità l banek imma eh, eh, kondizjonata fuq li dawn jiseffu lis settur privat. Aħna daħħanna rati negattivi fuq riservi eccessivi biex nagħtu inkoraġġament l banek biex jiselfu lil djar u l-kumpaniji u aħna bdejna l-APP, Asset Purchase Program, li l-ura bonds u sigurtajiet oħra. F'sitwazzjoni bħal din fej kienem hemm espettazzjoni eh, fl-inflazzjoni fl-jannar tal-2015 aħna spandejna l-asset purchase program biex eh, zidna wkoll kol sigurtajiet pubbliċi. Minn dak iż-żmien il-daqs u l-durazzjoni tal-asset purchases ġew rekalibrati skont tibdiliet fil-aspettazzjonijiet eh, ta' inflazzjoni. Il-xiri ta' assi ġew komplementati b'tnaqqis fil-rati ta' interessi. Il-komunikazzjoni ta' dak li aħna nistennew dwar il-politika fil-ġejjini permettu kondizjonijiet li eh, wieħed jista' jbiddel fil-politika li waslet għal tnaqqis fil nuqqas ta' ċertezza dwar it-triq tal-ġejjini fil-rati tal-interess fil żmien qasir u fl-istess ħin eh, permetti eh, kondizzjoni ta' finanzjar li jakkomodaw. bl appoċ ta' daw il-miżuri l-ekonomija ta' zona ewra rkuprat rajna 22 eh, periodi ta' 3 xhur fej l-ekonomija żdiedet. Hemm 9.6 miljun persuna iżjed impjegata fiż-żona euro minn eh, dak li kien hemm fit-tieni nofs eh, fit-tieni kwart tal-2013 li kien l-ar l-ar punt tal-kriżi ġifri kwistjoni ta' 5 snin. Il-qat naqas naqset naqsa għal 7.9 li huwa livell li żied baxx mill-2008 u r-rata ta' impjiegi ta' dawk bej 15 u 74 żdiet minn 54% fl-1999 għal 59% fit-tieni kwart tal-2018. L-ola rata li qatt li kellna fiż-żona euro. Il-mutur ewlieni ta' din rikupru kien l-ekonomija domestika imbottata eh, talba domestika u titjib fil-swieq ta' xogħol. Dan affisser li wassal għal iżjed fiduċja biex l-inflazzjoni eh, tkun qrib dak li aħna ridna b'forma sostenuta. Għalhekk mill-2017 aħna bil-mod il-mod naqqasna il-pass ta' kull xhur eh, tal-asset purchases. Temmejna dan il-proċess f'Diċembru ta' s-sana li għaddiet għax kellna kull fiduċja li l-inflazzjoni toqrob iżjed lej lan dak li kellna f'moħħna. Aħna fl-istess ħin rajna li l-iżvilupp ekonomiċi kienu pjuttost iżjed dajfi minn dak li pretendejna. U hemm nuqqas ukoll ċertetta ċertezza għandhom xaqsmu mal fatturi globali qegħdin għadhom importanti. Għalhekk m'hemm l-ebda lok li wieħed joqgħod kalm dwar da bżon ta' stimulu eh, ekonomiku biex wieħed ikun jista' jappoġġa l-pressjoni ta' prezz domestiku u dak li għandu xjasam l-inflazzjoni fi żmien qasir. Għandu wieħed jagħti gwida dwar ir-rati ta' interessi tal-ECB msaħħa mill-investiment mill-ġdid mill lassi li aħna eh, akkwistajna qed twassal għal akkomodazzjoni finanzjarja adekwata biex ikun hemm Eh, konverġenza tal-inflazzjoni għal eh, dak li aħna nippretendu. X'tallimna minn din l-esperjenza tagħna? l-qafas ta' monitoraġġ tal-ICB hija bbażata fuq tet elementi. Il-mandat ċar li wieħed wassal ikollu stabilità fil-prezzijiet, indipendenza dwar l-instrumenti li aħna nistgħu nużaw fil-mandat tagħna u responsabil senza responsabilta qawwi. L-importanza ta' dawn l-elementi kollha ġew msaħħa mill-kriżi. L-ewwel aħna rajna li mandat ċar huwa essenzjali biex inkunu kredibbli mal-pubbliku. Għax jagħti garanzija li l-ECB ħajaġaxxi fl-interess tal-żona euro kollha u mhux ħajjiġi mmexxi minn gruppi ta' interess konkreti. It-tieni rajna li l-indipendenza tal-istrumenti huwa daw essenzjali fil-politika monetarja xi permetti l bank ċentrali li jkun jista' jaġixxi malaj u f'forma flessibbli meta jkun hemm xi xokk, speċjalment fi żminijiet eċċezzjonali. Bla dubju li eh, kaxxa tal-odda eh, tajba fej strumenti normali u mhux eh, normali kienet indispensabbli f'kondizzjonijiet fej it transmansjonijiet tal-politika monetarja b'xi mod jħorġit infatt effettwata jew kellha kellna limitazzjoni fi dak li huwa t-naqqis tal-maxijiet. Rajna l-importanza ta' ta' ta' ta' qafas ta' sens ta' responsabilta' meta meta l-Bank Ċentrali jużaw eh, għodda mhux mifhuma mill-pubbliku. Il-Banek Ċentrali huma indipendenti eh, u b'saħħithom ma mhux eletti. Allura da kollu jista' ssir biss jekk dawn ikunu eh, responsabbli għal dawk l-awtoritajiet li ġew eletti wara l-isforzi tagħna biex intejbu l-komunikazzjoni u nsaħħu il sensa ta' responsabilità f'dawn l-aħħar snin. Il-Kunsill ta' Governanza beda jippubblika il-minuti eh, tal-qat li sibi u l-parlament iffokaw iżet fuq l-iskambji bejnietom. Da kollu wassal li għal iżet opportunità biex inkunu nistaw nispjegaw deċizjoni tagħha u nużaw kif il-Bank Ċentrali Ewropew qed jaġixxi skont il-mandat tagħha li huwa eh, pilastru eh, essenzjali tal-leġittimità tagħna. Il-kriżi tat ħafna lezzjonijiet apparti mill-politika monetarja l-euro daħal fil-krizi fil kriżi mingħajr ma kien hemm qafas regolatorju u istituzzjonali adekwat, mhux biss għall-Bank Ċentrali, imma anke aspetti oħra tal-politika eh, ekonomika. Il-ħolqien tal-Unjoni Bankarja u l-mekanizmu ta' stabilità Ewropea saħħaħ il kapaċità tal-autoritajiet tal-Unjoni Ewropea li jkunu jistgħu jintervjenu fil-ġejjini, fil-kriżijiet fil-ġejjini. Riformi fil-livell lokal, nazzjonali u l-impenn konkret lejn l-euro u kienu wkoll importanti biex isaħħu il-bażi ta' proġett tagħna. Imma t-tibdiliet li kien hemm bżonn kien jirkiedu żmien u f'dan iż-żmien ħaġa żmien li tlifna f'dak li huwa l-kupru. Aħna qegħdin f'sitwazzjoni tajba imma għatem lokal għal progress, ħafna żjed progress. Meta kint e, kont qudiem il komitata ta' Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, il-priorità hija li il żona euro tkun iżjed kapaċi tadatta ruha biex hekk is-saħħa e, l-kapaċità tagħha għal-ġejjina. Din ir-resilience tfisser li e, nkunu nistgħu nużaw għodda differenti dak xaqsa monetarju u strumenti oħra. Biex nagħlaq jgħid eh, sur Draghi eh, l-ewwel 20 sena tal eh, zona euro ġiet rat evoluzzjoni kif tmexxi l-politika monetarja. Meta ġiet medda forma qawwija fl li stabilità ta' prezzi il-Bank Ċentrali adatta l-istrumenti tagħha biex tkun tista' tirrispetta l-mandat tagħha. Aħna ħankomplu nagħmlu hekk meta ikun hemm bżonn skont il-mandat tagħna kif ġi eh, kif eh, mfisser fit-trattati tal-Unjoni Ewropea bl l-indipendenzi tagħna fuq l-għodda skont il-qafas legali tagħna. Illum nistgħu ngħidu li żona euro eh, ħarġet minn kriżi tant li tant kienet severa li kienet isuteddet l-eżistenza tagħha. Aħna ħriġna minna prinċipalment inħabba li użejna kapaċità ta' adattazzjoni, resilience, l-enerġija u l-kapaċità ta' intrapriża tal-ċittadini Ewropa, kif ukoll il-fiduċja fil-impenn tal-mexxejja tagħhom lejn l-Ewropa, lejn l-Ewro. Ir-risposta ta' politika tagħna u tibdil fil-arkitettura tal-Unjoni Ekonomika u Monetarja għenet li żona Ewro biex toħroġ mill-kriżi. B'ħafna manieri aħna għandna Unjoni Monetarja minn dak li kellna fil-2008. Dan jirrifletti wkoll fil-popolarità tal-euro li hija fl-ola livell minn meta bidi beda l-euro. Imma għatem lok għal iżjed xogħol biex din l-Unjoni Ekonomika Monetarja eh, intemmuha biex tkun tista' tiffaċċa kriżijiet fil-ġejjini biex tagħti l-benefiċċji tagħha kollha L-Unjoni Ewropea għandha bżonn li jkollna pen politiku ċar fil-nivell nazzjonali u Ewropew u fil-żoni ta' politika eh, ġenerali. Dan is-sens jien nista' ngħid li Parlament eh, Ewropew kellu rwol essenzjali fis-snin eh, tal-kriżi, fin ta' sfida tal-kriżi. U bla dubju li il-Parlament ikun fundamentali biex inkomplu x-xogħol tagħna sakemm intemmu l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Il-kredibilità tal-Bank Ċentrali Ewropea jiddependi fuq l-indipendenza u dan jiddependi fuq kapacità ta' responsabilità skont il-mandat fit-trattati tal-Unjoni Ewropea. Il-Parlament Ewropea minħabba li pretendi eh, li l-Bank Ċentrali kun responsabbli eh, eh, kienet essenzjali. Jina huwa l-aħħar Eh, smieħ tiegħi bħala president tal-Bank Ċentrali. Nirringrazzjakom għal valur tal-interazzjoni tiegħi magħkom u l-opportunità li tajtuni biex inkun nista' nispjega l politika tal-Bank Ċentrali Ewropew. Grazie signor Presidente per le parole che ha rivolto. Grazie, Sur President, għal dak li dwar il-Parlament Ewropew sal-aħħar tal-mandat tiegħek se inkomplu bil-kollaborazzjoni anki jekk dan huwa l-aħħar intervent fuq dan l-argument, però se nkomplu naħdmu flimkien sal-aħħar tal-mandat tiegħek. Grazzi mill-ġdid għall preżenza tiegħek għall kollaborazzjoni. Issa ngħaddu l-kelma l-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea Valdis Dombrovskis. President Tajani, President Raki, eżis kollegi, l-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lis-sur rapporter Gabriel Mato u membri tal-Kumitat Ekon għal dan ir-rapport huwa ta' pjaċir li jkun hawnhekk sabiex niddiskuti magħkom u mas-sur Draki. u dan aktar u aktar fil-kuntest tal-20 anniversarju tal-Ewro f'dawn l-20 sena l-Ewro uriet li hija munita ta' suċċess illi hija appoġġjata min-nies u fil-fatt madwar tliet kwarti tal ewropej jgħidu li l ewro hija xi ħaġa tajba l-Ewropa. Dibattitu dwar l-attivitajiet tal ecb mill-Parlament hija manifestazzjoni tal-responsabilità demokratika. Nixtieq nibda billi ngħid illi l-Kummissjoni ehm, tingħaqad mal-fiduċja tar-rapport il-Kummissjoni taqbel li l-indipendenza tal-ECB hekk kif hemm fit-trattat huwa kruċjali sabiex eh, nipproteġu l-istabilità tal prezzijiet. L-indipendenza u responsabilità huma maquda flimkien u l-Kummissjoni wkoll tixtieq li turi li hemm din ir-responsabilità demokratika wkoll lill-Parlament u ċ-ċittadini Ewropej. Il-Kummissjoni tgħid il-politika monetarja waħedha ma tistax weħedha tilħaq tkabbir ekonomiku sostenibbli u ż-żona ewra għandha tiġi appoġġjata b'taħlita ta' ehm, riformi strutturali ehm, ambizzjużi u sostenibbli u dan flimkien mal-patt għal tkabbir sostenibbli. Irrid ikun hemm ukoll integrazzjoni finanzjari sabiex nibnu reżiljenza għax xokkijiet. Il-Kummissjoni taqbel mar rapport illi swieq kapitali tal-Unjoni Ewropea li ser joħorġu mill-Unjoni ta' swieq kapitali palma għadna fil-komunikazzjoni ruol iktar b'saħħtu fuq livell globali tal ewro ġie ppreżentat li ċabri tas-sena l-oħra. Kien hemm involviment kostruttiv bejn il-Parlament u l-ICB fl-aħħar snin. Grazzi. Grazzi ħafna ngħaddi l-kelma lis sur Delang, anzi l-Sinjora Delang il-minuta nofs. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lis sur Matol dar rapport tajjeb u grazzi wkoll lill president tal-ECB. Dawn huma approċċi pożittivi għal l-2018 inti qed tgħid illi l-banek qed jużaw dawn il- żmijiet tajba sabiex itejbu l balance sheets, però għad hemm bad loans self ħażin però dawn qed jonqsu. Però irnexxilna l-ewwel darba illi niżviluppaw regoli fejn il-banek kollha tal-Unjoni Ewropea se jkollhom jaqblu magħhom u e, hemm regoli ta' kif għandhom jindirizzaw l-MPLs. U nara kif nistgħu nindirizzaw l-MPLs tal-passat. Hemm is-sitwazzjoni tal-Banka Riġi fl-Italja iva qed nużaw ċertu regol b'dil kriżi, però ma rridux sempliċement nitfgħu l-flus tal-bank dan huwa awtorizzat taħt ċertu eh, kundizzjonijiet però xi pajjiżi jużaw dawn iktar minn oħrajn u fl-aħħar mill-aħħar ikun minn iħallas it-taxxa li jkollu jħallas għal dan u aħna ma rridux naslu hawn għalhekk nimblukkar fil-kunsill għalhekk l-istati membri ma jridux joħolqu DGS speċifika għall-Ewropa irridu nsolvu dil kwistjoni għaliex hija iktar faċli li nasu għal soluzzjoni. Ir-rapporter ħoloq sistema u nikkonkludi sur President li responsabilità għandha għandha tkun fidejn il-DGS nazzjonali sabiex ikun hemm azzjoni. Mistaqsija li sur Draghi, inti x'tippreferi nitluq bil-mod bħalma jittiġi suġġerit mill-rapporta jkun jew inkella tixtieq tistenna għall parlament li jmissa biex tindirizza di kwistjoni delikata ħafna. Issa l-Onorevoli Morgano. Nirringrazzja s-sur Draghi tal-ġil ta' Amana u l-rapportor għal biċċa xogħol vera tajba eh, li jagħmel flikon. Mela bsa qod nfettaq fuq id-detalji tar-rapport xtaqt biss ninsemmi l-importanza li niddiskutu nadottaw dan ir-rapport fil-ġurnata stess fej għedin niċċelebraw l-20 anniversarju minn mindu qed li l euro L-euro huwa eh, suċċess fl-istorja tal-Ewropa imma għada ma tlestiċ il-bini tagħha l-Unjoni Bankarja b'sistema ta' depositi li tkun biss f'kollha kemmi Ewropea anki ġifiri li jkun hemm e, dan il-budget tal-Ewropa nafu li dan baqa' jisir fuqhom. Meta wieħed eh, semmi eh, l-awtorità isom is-solidarjetà imorru fl-imkien f'ħafna ċirkostanzi rajna li ċertu pajjiżi fi żmien ta' kriżi ħolqu iktar problemi. Imma tajjeb li nitkellmu fuq il-drittijiet soċjali u anki il-budget sa' zona tal-euro. Ix-xogħol li għamilna fil-ikon dwar li sibi nispiċċaw nejdu li rwol fondamentali ta' din l-istituzzjoni li inti president tagħha verament nfaħru x-xogħol li tagħmlu. U jiena sandur lejn il-kollegi tal-Parlament il-mexxejja tal-Ewropa anki ġifiri bħabba il-Konsill issa l-aħħar summit ta' Diċembru li ma kellux riżultati tajbin. L-ICB irnexxilu jgħin eh, biex noħorġu mill-kriżi imma l-Ewropa għadha ma tafx kif tipproteġi ċittadini tagħha jiena nemmen li li ma nqodux nintilfu fuq il-prioritajt nazzjonali ma naħdu fuq il-vell il-level Ewropew. 30 Grazzi ħafna l-onorabili Pekki tal Grazzi ħafna, Sur Draghi. Għaxar snin ilu l-kriżi finanzjarja bdiet u din ma beqgħetx taħt kontroll għax kien hemm ħafna dejn kien hemm ħafna flus. Allura ir-risposta tal-ECB kienet iktar self u flus iktar irħas u dan wassal għal ħafna konsegwenzi anki l-pensjonijiet qegħdin f'diffikultà il-djar, il-kostruzzjoni jiswaw iż prattikament impossibbli tixtri dar. Qed naraw ħafna djun fil-kumpaniji, familji u dan id-dejn qed jiġi pospost u mbagħad anke r-riformi strutturali qed jiġu posposti. Ir-rati ta' interess huma daqstant baxxi illi il savings għat il-flus fil bank qed jisperxxaw. Fadil qed jisperxxi. U qed inħallsu l prezz ta' ħidma ħażina li saret min-naħa tal-banek inti qiegħed fit-tmien tal-mandat inti għal għaxar snin rituri li qed tiġġieled in-nar ta' dan il-kriżi, però forsi issa nirrealizzaw li inti fil-fatt kont qed tqabdu n-nar. L-Onorevoli Artwi. Żewġ minuti. President tal-Bank Ċentrali, rapporter u eżis kollega, fi żmien meta l-leġislatura tagħna dal-waqt tintem, rridu nitkellmu fuq rapport tal-ISB. U llum stess ċelebrajna l-20 anniversarju tal-Euro ja, kombinazzjoni sur dragi kien moment ta' emozzjoni għax inti għall-aħħar darba qed tintlaqa' ma' dan il-Parlament. Mela il-messaġġ li nsibu fir-rapport huma ħafna li sibi verament ħadmet tajjeb il-missjoni ta' ħamlita tajba speċjalment l-aħħar xar snin. Ovvjament li sebi ma tistax tagħmel kollox u l-istati membri għandhom eh, ruol x'jaqdu ridu eh, dejjem ikunu iktar viġilanti fuq kif jintnef u l-flus għas-servizzi ta' ċittadini u anki għal kompetitivita tal-ekonomija. Il-li sibi tibqa attenta fuq il-loans li taw il-self tal-banek, il-prezzijiet, il-prezz ukoll tal-bini, tal-propieta. U jinn naħseb li s suċċess tal-Europe issa kulħadd jafu. 20 sena ilu kena sitwazzjoni storika aħna irnexxielna noħorġu b'munita li ma kienieċ abbinata ma' stat. U tajjeb li il-euro u koll ikolla budget tagħha, budget soċjali sabiex Eh, din eh, dan jimla l-ġufija li jadbaqa. Il-multilateralizmu dejjem hija skuża, il-fatt li għandna wkoll attakki fuq livell linji, eh, attakki ekonomiċi. Imma naraw xi fl-Istati Uniti dej rridu naraw kif nissanzjonaw ukoll ċertu banek ta' pajjiżi terzi meta ma dawn ma jaqdux il-Euro u l-ECB qegħdin jikkontribwixxu ħafna li l-Unjoni Ewropea tibqa' b'saħħitha u reżiljenti. Dawn huma l-emlemi tal-fiduċja li għandna fl-Ewropa imma il-Bank Ċentrali Ewropea ma tistax dejjem tkun dik li salva il-linji ta' politika ħsiena tal-pajjiżi. Grazzi. Minuta sur urta sun. Il-Bank Ċentrali Ewropea. Grazzi għafna, President. Bank Ċentrali bil-miżuri tagħha mhux konvenzjonali eh, permetti l-ekonomija tkampa tal-Ewropa, fl-Ewropa. Hemm elementi ta' demokratizzazzjoni li bħala president il-dragi <clears throat> ma fil-karbonju ma jenux imma l-fatt huwa l-miżuri e-, e permettu l-ekonomija tkompli. Sar naraw jekk hemm bżonn jekk nistgħux nagħmlu riformi biex nevitaw kriżi fil-ġejjin u mħazbin li dawk eh, li naqsu riskju ma forsi ma jippermettux li daw Rista għanna bżon navanzaw biex nsibu mekkanizmu li huma kontraċiklu eh, minnar ma namlu ek il-nuqqasijiet tal-euro fil ġejjini ħadeq pajem. Allora għam bżon li eh, eh, għanna bżon bżonn l-euro l-avanza l-qoddim. Grazzi. Un minut. L-Onorevli Karti għan minuta. Sir President, li sibi għatma proteġiet li minn kien periklu dan kien il-xol tal-Banek ċentrali fl-istati, però anki il-Banek ċentrali fl-istati ma proteġewx il-dawn in-nies. Issa qed eh, jiġu ripossessati ċertu ċertu affarijiet. Irrid ikun hemm eh, protezzjoni sħiħa għal min jissellef. Però mill l-approċċ tal-Kunsill qed naraw li hemm l-interess biss li eh, nerġgħu lura l-interess tal-banek. Dan jista' jkun ikollu eh, konsegwenzi kbar fuq min għandu self jekk il-banek ċentrali ma jajnux, jekk risibi ma jajnx, mela n-nies qed jistaqsu min ser jajn. Irrit ikun il-Parlament u s-soċjetà ċivili li jibblokkaw il-progress ta' din ir-regoli. L-Onorevoli Majten għal minuta. Sur President, President Draki, ma naħsibx illi dan huwa rekord tajjeb inti qatt illi ir-rati ta' interess huma iktar baxxi milli qatt kienu però inti qatt mollejthom lanqas darba fis-seba' snin li domt f'dil ħatra. Fil-fatt daqs risqina l-riċessjoni meta tagħmel xejn sabiex tiġġilidha inti poġġejt piż kbir fuq il-biljuni anzi poġġejt pis ta' biljuni u dawk li huma sinjuri siru aktar sinjuri fqar siru aktar fqar. Is-sitwazzjoni m'għadix taħt kontroll. Il-Ġermanja għandha biljun euro ta' dejn u dan mhux se jwassal għal xejn. U ser tħalli dan id-diżastru għas-suċċessur tiegħek. Is-suċċessur tiegħek se jkollu jirranġa s-sitwazzjoni inti responsabbli għall falliment taż-żona euro u din dan huwa diżastru. L-Onorabili Tsani għal minuta u nofs. Grazzi President Sur Draghi l-lum ċelebrajt 20 sena minn dut twaqfet il-munita unika u jinaħseb li dan huwa moment tajjeb biex wieħed jaħseb fiex qegħdin. Naraw kif qed jivolvu l-ekonomiji u anki kif qed jgħixu n-nies fiċ-ċittadini, iċ-ċittadini ta' żona tal-Euro. Għax jekk intom tifirħu imma il wediet li saru li ċittadini Ewropej meta twildet il-euro ma twettqux f'20 sena l-euro ġabet e, iktar problemi, iktar divergenzi bej il-pajjiżi. Iż-żona l euro hija eh, żona fejjem l-inqas kabir ekonomiku, fejjem l-gbtarra ta' taqqaqat għolja, anki meta nqablu ma' l-Istati Uniti. U il-mandat tiegħek stess bħal President tal icb lanqas eh, biss tilħaq l lanijiet statutarji tal-dan il-bank Eh, il-dan il-bank eh, mhuwiex sostenibbli autonomu qed nitkellmu fuq 2% u l-ECB eh, salvat ħafna flus li qatt ma daħlu fl-ekonomija reali. 29 biss waslu fil-familji u fil-negozji. Ġifieri meta wieħed iqis dawn l-affarijiet ma naħsibx li għandna fuq xiex nifirħu Ehm, dawn kienu eh, l-euro u anki bħala prezent ta' l icb dan kollox falla. Grazzi. Minut. L-Onorevoli Zarianopoulos annuta minkejja dak kliem sabiħ kollu dwar iż-żona ewro, l-ekonomija, l-fatt li l qat naqas dawn l-affarijiet kollha ma tantx huma reali qed naraw li tkabbir mhux indaqs l-impjiegi mhux għal kulħadd u l-kapitaliżmu huwa dan inti wkoll qedditna b'iktar taxxi b'iktar riformi il-frak illi ser nitħallsu skont dawk li jridu l kapitalisti u skont dak li trid int, u fil-Greċja għanna 15 ħaddim ħaddiem tal-bank li qed jibżgħu li jitilfu x-xogħol fis-sentejn li ġejjin. Ġifir id dilemma falsa, progress jew konservatiżmu fil-verità qed tipprova taħbil l-fatt illi l-lemin estrem qed jaħdem flimkien ma' Tsipras u ma' Trump l-Onorevoli Rosati Sur Trapi Draki l-ewwel nett nixtieq rekord l 20 sena tal-ewro u tal-ECB. Għal kontrarju ta' kelliem oħra, jiena naħseb li inti tista' tkun buri bit-tmexxija tiegħek, inti kont effiċenti sabiex dbiet il-kriżi illi laqtet il-żona euro fl-2012 naħseb grazzi għall-interventi jekk l-Unjoni Ewropea issa qed tifjorixxi. Ħafna mill-kritika li għadna kif smajna ftit tal-minuti ilu tagħti sempliċiment stampa ta' injoranza ta' xi kollegi tagħna għaliex ma jafux kif taħdem il-politika monetarja. Issa dwar il-futur. Naħseb illi aħna għandna tliet sfidi importanti rridu niġġieldu l fatt illi l-ekonomija Ewropea terġa' titbaxxa u għattem riċessjoni li aktarx naslu għalija. Irridu naffaċċaw din l-isfida importanti illi nibnu spazju għal manuvra fil-politika monetarja għax bħalissa m'hemmx ħafna flessibilità sabiex inkunu nistgħu ngħinu lill-ekonomija u mbagħad finalment hemm il-kwistjoni tal-MPLs fis-settur bankarju dawn iridu jiġu indirizzati kemm jista' jkun malajr. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bresso għall minuta. Grazzi ħafna, grazzi li rapporter li sur Draghi għall isforzi tagħhom 20 sena wara introduzzjoni tal-euro, da rapport jatina ħafna xlo Kien hemm xi kummenti idiot minn xi kummenti minn xi kollegi, però l-ċittadini fil-verità għandhom fiduċja b'din il-munita u dan huwa sinjal importanti fil-ġilda kontra inflazzjoni rajna stabilità monetarja fl-Unjoni Ewropea u importanti li l-ECB iżżomm f'moħħa il-konsegwenzi soċjali tal-politiki tagħha hekk kif ġie mistoqsi mill-ftehim ta' Pariġi. Rajna l-problemi ta' Kariġi fl-Italja. Li sibi trid tipproteġi investituri iż-żgħar, din prassi trid tinfirex u rridu nitalmu mill-idea li nikkompletaw il-sistema bankarja billi jkollna sistema ta' garanzija d-depożituri għal kulħadd. Irridu eh, noqgħod attenti għar-riżultati u nawguralek fit-tmiem tal-ħatra tiegħek l-Onorevoli Luke. Sur President Sinjuri, il-Parlament Ewropew qed jiċċelebra l-20 sena tal-Ewro, però għalfejn qed niċċelebraw jekk aħna onesti Irridu nammettu illi l-ewro ħolqot ħafna problemi ejja naraw kemm hemm dejn u l-kriżi li għandna kieku ma kienx hemm l-ewro ma kienx ikollna kriżi għaliex kull pajjiż kellu l-munita tiegħu setgħu joħorġu jistampaw il-munita tagħhom u jevitaw il-kriżijiet. Il-kriżi tal-banek ma kienx isseħħ li kieku kellna l-ewro lanqas. Anki il-bonds tal-istati ġew medda għax l-istati ma setgħux jistampaw il-flus tagħhom. Kieku ma kienx ikollna l-qatt, kieku ma kienx hemm l-Ewro, speċjalment fin-naħa d-isfer tal-Ewropa, il-qatt taż-żgħażagħ ukoll. Jiġifieri fil-verità l-Ewro ħolqod dal-problemi kollha, ma nafx xejn niċċelebraw. Aħjar nindirizzaw il-problemi kollha li ħolqot l-ewro, l-ewro ma laħqet xejn. L-Onorevoli Pettiġini tliet minuti. Grazzi, President. Il-President Draghin għan kellmek pala Taljan, pala ċittadin ta' pajjiż li kien fundatur tal-Unjoni Ewropea u huwa t-tielet l-iktar li jagħti kontributu għali. Ħames snin illa l-Italja s li titlob għal avvanz ta' kreditu. dawn il-bankieri ta' Franza u tal-Ġermanja li ħolmu b'dawn l-affarijiet meta nitkellmu fuq it-taxxi u interessi ta' 10% ta' dak iż-żmien tal-tmeninijiet u bekk aħna għanna 2300 eh, biljun ta', ta dejn u nafu ġifir il-banek franċiżi u ehm, ġermaniżi l lura jirġaw jifdu dawn da l lura dawn l-interessi ta' d-dejn. Anki meta ikun hemm dan l-spread oli. Flejes li jinħol u xejn meta ġifiri naraw kif nimmaġinaw kif nistaw nżidu dawn il flejes Imma in-nies eh, jaħdmu għal-flus. Il-flus ma jinżlux mis-sema il-banek b'dan il-mod, b'dan l-ispekulazzjonijiet li jagħmlu l-istati u kol ovvjament ikunu edin jimxu tajb imma l-ekonomija e, ta' veru reali l-SMEs dawk il-negozji li mandomx aċċess għal kreditu u fejmemx dawn il-possibiltajiet jola l-qat. Il-qat tela wis mħabba fil-Greċja, fil-Ispanja fej tela u kol il-dejn publiku Meta nitkellmu fuq l-artiklu 127 ta' Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni, qed nitkellmu fuq barra l-istabilità tal-prezzi li inti li li ħaqtu li sibi trid tara li l-nijiet tal-Unjoni wkoll tipprova tilħom li jkun hemm ekonomija bilanċata u ma jkunx hemm qatt. Ġifri kif inti qegħdin qed eh, taħdem li sibi kontra l-ispekulazzjoni tal-banek? u l-ispred tal-istati membri li, li sibi veru um, set tara li dan il-mekkanizmu tal-ispred ma jkomplix jeqret ċertu pajjiżi pal-Unjoni pal-Italja. Pal l-Onorevoli prezzi la minuta. Sur President, Draghi, Sinjuri, 20 sanilu inħolqot l-ewro qed niċċelebraw, però inugwaljanzi fiż-żona ewro għadhom kbar. Hemm differenzi fl-iżvilupp ekonomiku, l-iżvilupp industrijali fi Franza, fl-Italja, qed naraw ukoll illi l-iżvilupp tal-park fil-Ġermanja qiegħed lura. Għandna tkabbir ekonomiku baxx ħafna u partijiet tal-Afrika marru aħjar fi snin riċenti meta mqabbla maż-żona ewro. dan tistenna minn ekonomija regolata mod soċjali. Se jkun hemm dejn sovran. U inti sur Draghi responsabbli għal dan. L-Onorevoli Sinadino sal-minuta. Sur Draghi. dawk li għandhom it-tortu ma dawk li qed jagħtuk l-ordnijiet u dawk il-mexxejja illi ġew sedotti mill-flus faċli u eh, bijew il-pajjiżhom għal ġenerazzjonijiet sħaħ. Inti tikkontrolla l provista tal-flus, però inti m'intix responsabbli għad-domanda, inti ma provajċ tilħaq suq tax-xogħol b'saħħtu inti taħdem biss għall-Ġermanja u għal pajjiżi ħbieb. Inti qatt li ifrankajt 260 biljun euro ma dan minħabba l rati ta' interess baxx. Baxxi. L-Onorevoli Van den Kendelare. President Draghi, kollegi, il-war nofsinhar tajjeb. Illum iċċelebrajna l-20 anniversarju tal-Ewro, tal però ftit ilu l-Ewro u l-esistenza tal-Ewro kienu f'riskju. Aħna rnexxielna noħorġu mill-kriżi li sibi illi fil-verità irnexxielu jiffranka l-ewro. Fejn kien? meta tistampa l-ewro jrid ikun hemm l-integrazzjoni mbagħad, però l-ewro kellu jitgħallem jew waħdu. Għalhekk għad hemm munita fraġli ħafna għad hemm differenzi kbar bejn l-istati membri. U jekk ma jkunx hemm solidarjetà, mekkaniżmi li ma jeżistux bħalissa, dan kollu impossibbli. Allura l-ECB għalfejn salvat l-euro. Hemm nuqqas ta' kuraġġ politiku, kollegi, illum is-sitwazzjoni ekonomika, il-futur ma tantx huwa sabiħ ser nagħmlu rridu nifinalizzaw l-Unjoni Monetarja ħalli naffaċċjaw il-kriżi li ġejja jew inkella ħallu fid-dejn li sibita biex tara hi ħafna nies ikkritikaw li sibi u qalu illi li sibi marret lilin mm, il-bank mar lilin mill-mandat tiegħu, però irridu niżguraw li jkun hawn mekkaniżmi suffiċjenti sabiex l-ewro tiġi salvata. Issa l-Onorevoli Ruronen għall minuta. Il-rapport tal-Bank ehm, Ċentrali Ewropew jgħidilna li fl-2017 kien hemm l-ikbar rata ta' tkabbir ta' l-ekonomija